Nistgħu nerġgħu nibdew nkomplu l-ewwel punt fuq l-aġenda tagħna. Ngħidulkom kentejn dwar il-minuti dawn tqassmu il-minuti tal-laqa tal-bira, ta' seduta tal-bira. Ma nafx għandkom xi kummenti fuqhom. Le tajjeb wisq. Mela, il-minuti bekk ġew adottati nirringrazzjakom mianowicie oświadczenia Rady i Komisji. issa dibattitu tagħna. għanna għandna l-istqarrijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni eh, dwar il-sitwazzjoni attuali